L-avvenimenti wara l-elezzjoni fil-Belarus fit-19 ta' Deċembru ħasduna kollha kemm aħna. Il-forza użata mill-awtoritajiet kontra ċittadini twassal għal eh, tħassib u kondanna minnaħat mid-dinja kollha. Jiena mal-kollegi tiegħi tkellimt ma' dawk li ġew affittwati fl-oppożizzjoni fis-soċjetà ċivili, il-familji ta' dawk li qegħdin il-ħabs u tal-popolazzjoni kellna l-opportunità nesprimu l-simpatija tagħna magħhom u s-solidarjetà u li nisimgħuhom. Però, membri onorevoli, wasal iż-żmien issa li ngħaddu għall-azzjoni. Jiena napprezza ħafna l-fatt li membri tal-Parlament ġa eh, setaw jgħatu kontribuzzjoni għal riflessjoni tagħna fuq dan il-suġġett. U l-kollegi Sur Fuller eh, eh, tkellmet mm, fil-Kumitat Afe. Nina nħares u dim għal rizoluzzjoni li torx mid dibattiti tagħna. Hija ħaġa importanti li nkunu l-iktar fokati possibbli fil-ħsib tagħna meta weħti is l-urġenza ta' situazzjoni. Jiena għatajt żmien ma' rappreżentanti tal-oppożizzjoni u pubbliku u dawk li inkludu anki il-parenti ta' dawk li eh, huma fil-ħabs, u anki ma' Martinov tkellimt ma' għandi lebda dubju l-avvenimenti li rajna huma affront għal rispett ta' drittijiet tal-bniedem, eh, libertajiet fondamentali u demokrazija. Barra mill-użu eh, tal-forza, il-proċess elettorali kollu kemmu, kollu kemmu kien imminat. Ehm, eh, l-evalwazzjoni tal-OSCE tappoġġa din il-konklużjoni. Ħafna minn dawk li marru l-ħabs ġew liberati, però għatem 30 persuna tal-anqas illi uh, uh, huma meddin b'sentenzi eh, ta' ħabs u ħafna minnhom huma anki kandidati presidenziali. President, jien diġa kondannajt il-mizuri repressivi tal-autoritajiet u nitlob illi daw kollha li huma eh, il-ħabs imħabba raġunijiet politiċi eh, jiġu liberati, kif ukoll anki eh, istħarriġ minnaħa tal-OECD. Itkellimt ukoll ma' Signora Clinton, tas segretarju tal-Istat tal-Amerika u sħaqt ukoll mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin Martinov li l-Unjoni Ewropea tistenna li jkun hemm risposta immedjata mill-awtoritajiet tal-Belarus għal talbiet tal-Komitat Internazzjonali. Issa, biex niddeċidu xinu ma l-passi li rridu namlu, rridu nibdew bil-prinċipi bażiċi. L-ewwel wieħed huma sikurtà sikurezza tal-attivisti u daw jinkludu l-kandidati eh, politiċi presidenziali. It-tieni punt huwa li l-Belarussi huma ġirien tagħna u msieħba tagħna u aħna nesprimu t tħassib tagħna l-awtoritajiet ma nistgħux niżolaw in-nies Il-tielet punt huwa rispett għad drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, talba ta' politika eh, barranija u ta' eh, politika tal ġirin U dan huwa parti mill-valuri komuni li aħna naqsmu mal-imsiħba tagħna. Eh, aħna anki mal istati Uniti ina għadna biex insaħħu l-forza tal-messaġġ. President, l-evaluazzjoni tagħna twassal la konklużjoni ċara illi għana nużaw il-kanali tagħna biex natu reazzjoni immedjata u ċara li għandha tagħti sinjal fuq l-użu tal-awtoritajiet fil-Belarus mingħajr ma niżolaw iċ-ċittadini u s-soċjetà ċivili. Ir-reazzjoni tagħna għandha tkun bilanċata minnaħa waħda għandna nikkonsidraw miżuri mirati kontra l-awtoritajiet tal-Belarus u jiena nemmen illi nistaw nwaslu għal sanzjonijiet għandu jkonna minn l-oħra dialogu intensifikat u appoċ għas soċjetà ċivili u ċittadini u f'termini pratiċi dan jfisser li nżidu inkomplu l-assistenza tagħna ma' NGOs mal medja u mal istudenti u forsi rridu nżidu l-isforzi tagħna biex e, biex nżidu l-isforzi ta' dawk biex nejnu l-isforzi ta' dawk ċittadini li jixtuq jivvjaġġaw l-Unjoni Ewropea. Fil- Eh, fil-żmien il qasir eh, proibizjoni ta', eh, ta viza għal President Lukashenka stess. Fuq il- l-appoċ għalla soċjetà ċivili, il-, servizz eh, estern flimkien mal-Komissjoni eh, noħorġu alternativi għal miżuri urġenti li jifokaw fuq l-NGOs media u l-istudenti. Jina naf il-Parlament Ewropew kol għandu l-possibilità li għatu eh, scholarships għal dawk l-istudenti li huma għaw l-Università. Jina tama President li din il-facilità tista' tiġi sfruttata. Irridu anki nużaw risorsi oħrajn minn postijiet oħra anki l-Istati membri. Tkellim fuq il kwistjoni tal-mobilità, iktar kmini u jina qed nitkellem fuq il-vi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 nishtiq ninkoraġixxi il-konsolati tal-Istati membri biex jifaċilitaw eh, il-ħruġ ta' dawn il-viżi għal biex ċittadini tal-Berlusconi jista' jidħlu fl-Unjoni Ewropea. Il-miżuri ta' żmien il-qasir kif diġà tkellimt fuqhom għandhom jiġu konsidrati fil-Kunsil eh, tal-Affarijiet Barranin fil-31 ta' Jannar. Però nistgħu anki nitkellmu fuq il-effetti eh, fi żmien twil irridu naħdmu mal-imsieħba internazzjonali l-ewwel nett u d dinja waħda minn raġuni li għalija il-Belarus li għanda tkun parti mill-trakt multilaterali li għanna disponibli irridu naħdmu maħħom biex eh, namlu konsens, nibnu konsens fuq dak li għandu xjaqsam ma l-assistenza bilaterali. Għajm bżon li konna fokus għawi fuq il-bżoniet tal-popolazzjoni ta' soċjetà ċivili. fl ħar Ah, is-sena li għaddiet għamilna pjan interim konġunt għall eh, iżvilupp ta' relazzjoni tagħna mal-Belarus fi żmien eh, eh, il-medju. Hemm bżonn nwaqfuh dan il-proċess, dan ma jfistirx li se nwaqfuh, però rridu jkollna aktar konsultazzjoni eh, u daw inkludu anki soċjetà ċivili, forsi reviżjoni anki tagħha. President, dan huwa l-qafas illi qegħdin naħdmu fuq bħalissa jiena bħalissa interessata nisma' l-oppożizzjoni tal-membri tal-Parlament Ewropew. Grazzi, Signora Viċi President. U issa fissem il-gruppi politiċi is-sur Protacevic tal-PPE. Grazzi, President. Signor Ashton. Il-monituri internazjonali ma kellhom lebda ma kellhom lebda dubbi u ma nix ikonna dubbi laqas aħna fil-elezzjonijiet fil-Belarus f'Diċembru ma kienux ġusti u onesti. Dawn l-elezzjoniet ma kienux onesti għal daqstant il-politika li sissa u wettaqna ma l-autoritajiet tal-Belarus ma nistawx inkompluha, hemm bżonn nbidlu l-approċċ tagħna. Dan mhuwiex e, dan mhuwiex business as usual. E, hemm bżonn nieħdu deċiżjonijiet ġodda, l-politika ġdida, hemm bżonn inkunu determinati e, fuq ir-reġim ta' Lukaxenka u għanna nwet u anki sanzjonijiet politiċi, viza u anki e, sanzjonijiet ekonomiċi. Imma daw għandu kumu sanzjonijiet intelligenti, aħna ma nix eh, eh, nideterjoraw il-ħajja tal-nis tal-Belarus, pero ma rridux nibżaw l introduċum dawn is-sanzjonijiet. Irridu anki nikkonsidraw il-kanċellazzjoni tal-sħubija ehm, eh, tal-Belarus fi sħubija tal-Vant. Il-riżultati mhumiex eh, kredibbli għal daqstant eh, min rebaħ l-elezzjonijiet moralment hija fil-fatt l-oppożizzjoni, l-oppożizzjoni demokratika tal-Belarusja għanna napoġġaw l-oppozizjoni biex ikun hemm rappreżentazzjoni tal-Belarus hawnhekk jew fil-Brussellu din ir-rappreżentazzjoni tirrappreżenta tkun tista tirrappreżenta il-Belarus fid-dinja u nkunu nistgħu anki nappellaw biex neħilsu il-protestaturi eh, li huma l-ħabs eh, dawk li appoġġaw il-kandidati presidenziali. Dawk kollha għandhom jiġu liberati anki qabel ma nkomplu bin-negozjati. U issa ngħaddu għas-Sur Vigenin fis-Semi Soċjalisti. Grazzi, President. Grazie. Kollegi. L-SD jiddispieċieħ mill-fatt li l-elezzjonijiet fil-Belarus kienu opportunità oħra mitlufa biex nimxu lejn id-demokrazija. Nistaw najdu illi il-politika tal-Unjoni Ewropea kienet ta' impenn gradwali u fil-fatt waslet għal riżultati tajbin. Jekk irridu nerġaw nagħmlu l-politika tagħna rridu nkunu kawti għax l-impenn tal-Unjoni Ewropea sissa ifisser illi il-Belarus fil-elezzjonijiet prezidenzjali għamlet xi progress U għed mill indikaturi ta' dan il-progress huwa illi f'dikinar tal-elezzjoni kien hemm ħafna iktar nies fit-toroq eh, milli eh, stennejna oriġinarjament. Stajna mm, pratikament naraw li kien hemm iktar libertà għal daqstant minn numru qudiem irridu naġixxu b'mod ċar u b'mod determinat u hemm bżonn ukoll niżguraw illi it talbiet tagħna lejn il-Belarusja jkunu ċari il-ħabsin għandhom jiġu liberati u l-persekuzzjoni tal- daw kollha li ħadu sem fil-protesta għanda eh, titwaqqaf. Ma rridux li l-organizzaturi jiġu persekwitati, hemm bżonn inkunu rigorużi, ma nistawx nikkompromettu irridu il talbitana jkunu iktar ċari, nesprimuhom iktar ċari. U nistgħu nagħmlu fi żmien it-twil. L-ewwel irridu nevit naċċettaw illi l-Belarus tiżola ruħha għal darboħra. ir rappresentanti tas-soċjetà ċivili jemmek għalu moċar illi billi nizolaw il-Belarusja nkunu edin nizolaw il-ċittadini belarusjani għal daqstant fuq dak li għandu xaqsa mal-politika tagħna mal-Belarus jekk ikun hemm bżonn se bidluha b'mod tali illi ċittadini tal-Belarus ikunu jistaw E, jużufruixxu mill-ikbar beneficju. U hawnhekk il-medja u s soċjetà ċivili e, se tirbaħ hekk eh, l-politika tagħna ifisser illi eh, eh, irid ikun possibbli li nagħmlu elezzjonijiet demokratiċi rridu naħdmu flimkien ma' pajjiżi terzi oħrajn bħal Russja u l-Ukrajna. Aħna bħala Parlament Ewropew hemm bżonn nisfruttaw mill-aktar bisħieħ mill-opportunitajiet tagħna li għan mill-opportunitajiet għandna għal sħubija tal-vant biex kulħadd ikun jista' juża il-demokratizzazzjoni. Grazzi, President. Għandi 30 sekonda biss. Eh, jina forsi ma fimx ċar. Emma, eh, entkom verament taħsbu il-lum li demonstrazzjoni li kienem wara l-elezzjonijiet eh, li kienu ta' protesta kontra elezzjonijiet falsi. Entkom vera ti konsidraw dan bħala prova tal fat li id-demokrazija qed titjib fil-Belarusja Jiena dal smajt, jiena nħoss li ħaġa diffiċli ħafna li jiena naċċetta u naqbel ma starja bħal di. U Huwa ċar illi eh, forsi ma, ma ftemniex. Is-sitwazzjoni fil-Belarusja tant bidlet illi hemm ħafna iktar persuni bħalissa li eh, jifmu eh, illi hemm bżonn ta' demokrazija u jifmu anki illi hemm bżonn niġġieldu għal demokrazija dan l-aħħar f'dan l-aħħar dimostrazzjoni din l-aħħar dimostrazzjoni kien hemm ħafna iktar persuni fit-toroq. Grazie. Ja, forsi kien hemm xi problema bi traduzzjoni bl-Ingliż, e, jgħid il-President. Kelkom traduzzjoni bl-Ingliż? Bil-mikrofonu bil-mikrofonu. Issa jaħdem. Sur Viganin forsi kienem eh, nuqqas taf temim. Jiena dejjem nipprova nesprim eh, ruħi fil-lingwa tiegħi, però eh, kultant aħjar le meta tkunu kwestjonijiet delikati. Jiena xtaqt ngħid illi s-sitwazzjoni qed titjieb fis-sens li kien hemm dejjem iktar nies fil-Bjelorussja E, e, e, li hemm bżonn li jkun hemm demokrazija u li jkun hemm bżonn li wieħed jiġġieled għalija demokrazija. U għal din raġuni fl-opinjoni tiegħi dan huwa sinjal pożittiv illi kien hemm ħafna iktar nies minn dak li aħna stennejna kienu fit toro u fil-pjazzez. Grazzi. Signora Kristina Juland, President, Representant Oli, Kienet ħada sabiħa nisimaw dak li għat u naqbel ma dak li għat u naħseb li huwa importanti li l-Unjoni Ewropea kienet kapaċi tirreaġixxi għal eh, falliment tal-elezzjonijiet tal-presidenziali tal Russja. Nixtieq u jkollna forsi zed koraġġ u jkollna prinċipji anki għal pajjiżi oħra, ġirien tal-Belarus fej il-suppressjoni eh, tal-oppożizzjoni demokratika, violazzjonijiet tad dritti tal-bniedem u ta' Eh, saru eh, u testat ta' dritt saru normali. il deterioru ta' demokrazija fir-Russja huwa raġuni li forsi li għarfu relazzjoni ta' Belorussja u tkellmu dwar il repressjoni fil-Belarusja bħala kwestjoni interna. dil l-indifferenza lejn il-Belarusja hija eh, riflessjoni ta' dak li qed jiġri fir-Russja nifisha. Sinjuri, il-Parlament Ewropew għandna bżonn riżoluzzjoni eh, b'saħħita fejn hemmhekk eh, ikun hemm eh, sanzjonijiet ekonomiċi u tal-viża kontra r-reġim ta' Lukashenko. Hija importanti li l-Unjoni tkun maquda u l-istati membri ma jsegwux inizjattivi bilaterali, aħna għanna nissuspennu kolajnuna ekonomika u kooperazzjoni sa' kem jinħalsu l-preġunieri. Fl-istess żmien aħna għanna nżidu lajnuna l soċjetà ċivili, NGOs u l-mezzi ta' xandir indipendenti fil-bira l-us eh, Bax nippreparaw għal waqa tal-Lukashenko u nisperaw li jkun hemm demokratiċi. Jina għal din raġuni nishtiq li tappoġġa li jkun hemm nappoġġaw xi forum pan-Ewropew għal futur Issa naddu għas-Sinjura Hawtola għal-ħodor. Grazie ħafna, President. Sinjura Presidentoli, inti naħseb li għandek qed tirrifletti l-sentimenti tagħna meta għat li verament kont eh, xokjata wara 19 ta' Diċembru għax ħafna minna speraw sperajna li jkun hemm xi ftuħ bil-mod ta' Belarus lejn l-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li ħafna minn dawn l-speranzi marru sfiġ osfru u hija ħaġa li tħassibna li naraw li l-aħbarijiet ta' kull sija kważi li jiġu minn Minsku, minn Belarus u ta' repressjoni. Il-bieraħ per eżempju l-harassment eh, li sar tal-organizzazzjoni tal-dritti eh, ta' bnidem b'nasna eh, kien hemm arresti Eh, u din hija organizzazzjoni li qed tiddefendi id-drittijiet ta' bini fil-Belarus u ma ta'wiex permess biex tirreġistra. Il-Kumitat ta' Belarus eh, Helsinki ġi eh, mwiddeb wara li kontattjaw rapportaw speċjali dwar l-indipendenza tal-maġistrati u l-avokati għaxi vera jħossu li dawk li huma qed jiġu akkużati mhux jirċevu eh, biex ħaj jiġu trattati b'ġustizzja fil-sistema ta' rati. Sur Sanikov fu l-mara tiegħu ġurnalista Novaja Gazzetta f'Minsk u Irina Ħalib u bdew il-proċessar tagħhom u l-tifel tagħhom manna n-niet eh, Għadna ma nafux qed jiġri eżattament għandna bżonn konferma li ta' sal-ġimgħa d-dieħla għaliex allura għal din raġuni għalfi qegħdin jafsu daqsek fil-Belarus. Jina naħseb li għanna bżon li ninsistu fuq eh, investigazzjoni internazzjonali biex ikunu nistaw nifmu dak li ġara. biex naraw jekk kien hemm xi ħadd jipprovoka l-vjolenza eh, meta infatti kull ma kien hemm huma eh, sejħiet għal demokrazija. Naħseb li eh, l-aħjar korp biex jagħmel l-istituzzjoni biex jagħmel dan huwa ġus mawdjaw l-OSI. Issa dwar l-elezzjonijiet meta aħna nitolbu elezzjonijiet malar wisq ġodda, għax għanna bżon garantixxu il-triq billi kun hemm libertà ta' mezzi ta' xandir, ta' li wieħed kun jista' jiltaqa' inkella ma negwadanjawx wis jekk ikun hemm elezzjonijiet ġodda immedjatament. L-Onorevoli Czarniecki. Mówimy o sytuacji na Białorusi, ale uderzmy się w pierwszy. Po łatwo jest. Aħna qed nitkellmu dwar is-sitwazzjoni fil-Belarus. Aħna nistgħu waħlu fihom u għandna nkundannawhom. Imma għandna għandna wkoll waħlu fina nnifus nnifisna. Eh, naħseb li huwa l-każ li s-sur Berlusconi per eżempju u oħrajn per eżempju il-President Pepe Kaute. Il-leġittima il-reġim fil-Belarus, fil-Belarus. Fl-istess ħin, il zjara ta' Sur Vele eh, u Xifkowski, il-Ministru ta' Affari Barranin ta' Germania u ta' Polonia, eh, nis fil-politika tal stati membri ħolqu ċerta kondizjonijiet għal manuvrar eh, minn ma talbu xi ħaġa. Illum għandna nitolbu li l-dritti ta' bidem imma imma fl-istess ħin għandna nikkastugaw eh, nbaħlu fina nfusna sa. Isur Schulz għal-minuta nofs. Grazzi ħafna. Eh, Jgħajt Isur Schulz. Eh, grupp tiegħi ma fermax għal rezoluzzjoni ta' kompromess fuq il-Belarus. Ma tistax tassumi l-riżultati tal- tal-lezzjonijiet u repressjoni hija xi ħaġa li jaċċettabbli m'għandix nagħtu din impressjoni assolutament. Jkun hemm libertà ta' libertà ta' dawk li jaħsbu differenti minnek kif qalet Rosa Luxemburg. Dan qed applika għal Belarus u pajjiżi oħra wkoll, aħna għandna wkoll infittxu biex jiġu maħlusa l proġunira politiċi kollha aħna nitolbu biex dawn jiġu sa' kien jista' jkun malaj biex ikunu nistgħu eh, naslu d-demokrazija. Jekk tħares lejn li moddi kellna sanzjonijiet li ma funzjonawx li ma kellhom l-ebda effett. Intom tafu dan ukoll, sinjuri. L-argumenti tagħna, l-għanajiet tagħna għandna niffaċċawhom fuq dan biex is-soċjetà ċivili ma titlifx reputazzjoni taħħa fuq. Għandu jkun hemm ehm, konnessjonijiet konsistenti mal-partners kollha fil-Belarus. Konnessjonijiet mhux sanzjonijiet. Kif aħna rajna, eh, tiffunzjoni kif rajna għodu fil-diskussjoni ma' presidenza ungariza. Issa naddu għassur Belder għal-minuta. Grazie ħafna, President repressjoni brutali ta' kwalunkwe alternattiva politika għal reġim ta' Lukashenko minn mendu saru l-elezzjonijiet 19 eh, ta' Deċembru s-sena li għaddiet naqset il-kapacità ta' manuvra minn manuvrar minn poteri minn barra politikament qed jiżidu l-konnessjonijiet bejn Russja u l-Belarus. Lukashenko tifittex iżet u iżet ikun iqreb mal-Kremlin. Għanna bżon, għandu bżon konnessjoni Ewropej aħjar għal soċjetà ċivili tal-Belarus. Għanna bżon naħdmu fuq l-imħoħ u fuq l lup qabel ma nbidlu r-reġim. Għanna bżon solidarieta minna tal-Europa biex pala bazi ta' dan. Aħna li għanna bżon huwa dibattitu kritiku fuq l-istrateġija eh, flimkien mal-oppozizjoni tal-Belarusja u għanna nżommu taħt l-osservazzjoni tagħna il-membri tal-struttura tal-poter. Aħna m'għandniex nabbandanawhom, m'għandniex eh, nħalluhom fidejt eh, fidej l-Russja jew Ċina. Irridu stat ta' dritt hemmhekk. Issa ngħaddu għal kelliema oħra. L-Onorevoli Ungurjano sur Ungurjano. Grazzi, President Alessander Lusashenko għatma tilef opportunità biex juru li huwa dittatur. Lezzjonijiet ta' Deċembru kienu ritwal ta' soltu. Imma aħna fl-Unjoni Ewropea għandna l-illusjoni li b'xi mod ieħor jibda l-ħajtu u tantu hekk li għadna, ejja nistennew sa' kemm ikun hemm elezzjonijiet Deċembru. Issa l-elezzjonijiet ġew u Lushashenko baqa l-istess. U l-oppozizjoni qiegħda l-isptar jew fl ħabs Naħseb li wasal iż-żmien biex l-Unjoni Ewropea tirkonsidra mill-ġdid l-approċċ tagħha lil Belarus m'hemm l-ebda post għal Belarus fil-partnerjat tal-Vant. Belarus għandha tiġi sospiża u l-uniku u l-uniku msieħeb ta' għandu jkun is soċjetà ċivili. Jien qed nistenna riżultati tal-Konsil tal-Affarijiet Barranin f'jannar, fl jannar, u nispera li Lady Ashton u Kummissarju Fuller jirrekomendaw is-suspendjanu fl-aħħar l-implikazzjoni ta' Eurorest. Aħna m'għandniex nagħtu lil Lukashenko veto fuq l-Euronest. L-Euronest, Belarus eh, ġiet użata biex tiblokka Euronest. Naħseb li Euronest għandha tiġi għandu kunem hemm nedija tagħha bħala ħaġa urġenti. Grazzi. <clears throat> L-Onorevoli Palecki sal minn 20 minuti n nofs. kad rytoj balsuotusime, turėtų pasiūlyti. Grazie ħafna. Reprezentantoli, dan il-sujġet li aħna nivvotaw fuq u għada jaxa ħagġa li aħna għanna natu messaċ ċar l Belarus u l-pija tad-dinja fuq. Ma rridx l-ura għas situazzjoni li kienem għabel eh, 17 deċembru. ta' Diċembru. Aħna għandna nimmobilizzaw u fit l-nafusna l-għan għaw ewlieni għandu jkun Eh, libertà għal prigionieri politiċi u li tittem repressjoni tal-pozizjoni u tal-medġa xandir Hilsa. Ma mannix nippenalizzaw il-popolazzjoni ġenerali fil-Belarus, mannix eh, namlu dannu l-poplu u għagġaw l-poplu għanna eh, nistabilixxu nżommu eh, konnessjonijiet kulturali, u soċjali u oħrajn. il Politika ta' dialogu mal bella tat ċerta riżultati. Xi 50% tal-ċittadini mm, tal-Belarus jaqblu, 50% jaqblu li għandu kunem relazzjoni tiqreb mal-Unjoni Ewropea Naħseb li dik tkun forma ħjar mill-li namlu l-om sanzjonijiet li jweġġaw għandhom ikun sanzjonijiet jekk ikun hemm sanzjonijiet li għandhom jaffettwaw biss dawk li huma fil-poter. Għaw eh, uh, jider li għaw isu ħajta Berlin ġdid. Eh, u uh, li għal li b'saħħtu madwar l-Belarus. Naħseb li għanna nħallu għacċess iżjed faċli għall-Ukrajna, Belarus, Ġorġjani u Russi għal-vizas. dawn eh, eh, ikollhom ħalsu miżati eh, għolijin ħafna u dawn ma jservu xej. U kull ma jagħmlu ma jwessaw distanza bej l europa u l-ġirin tal-Vant. Issa l-onorevoli Herbrandaj. Grazie ħafna, President. Fil-ħajja u fil-politika l esperanza hija importanti ħafna. L-speranza twaslek twassal biex taħseb li l-affarijiet ħajkunu aħjar fil-ġejjini u l-speranza eh, sparexxiet mill-Belarus l-isperanza li kunem forsi kunem mizija demokrazija u li kunem kapacita li għet jiddemostra kontra l-gvern. Daw l-affarijiet kolla uh, sparixxew meta kienem l-elezzjoni. Għalek aħna għanna bżon nbidlu il-politika tagħna lejn il-Belarus. L-approċ pozittiv ma funzjonax u għanna bżon nissanzjonaw lil dawk li qegħdin fil-poter, mhux lil poplu iżda lil dawk li qegħdin fil-poter. Għanna naffettwaw lilhom u naffettwaw ukoll il-familji tagħhom u għanna eh, nippruvaw eh, neħħu dik il-relazzjoni eh, bejn il-poter ekonomiku politiku. L-oppożizzjoni talbet li jiġu meħlusa l-priġunieri politiki kolla, kem jista' jkun malaj naħseb li għanna nibatu missjoni bella Rus biex ninsistu li l-NGOs, s-soċjetà ċivili u jkun hemm mezz ta' xandir ħielsa u għandna nitkellmu ma' Russi wkoll fuq dan biex nagħlaq President, għanna bżon natu spinta ġrida li l-program ta' ġirin mandux perfil oli bizzejiet, ċar bizzejiet, u importanti għal ċittadini tal-Belarus, Armenia, Georgia, Azerbaijan, Ukrajina biex nizgurawhom nurhom li ah, u importanti li ah, li li orbu lejn Ewropa. Ek natu speranza li ċittadini tal-Belarus. Grazie ħafna, issa Assur Schulz. Grazie ħafna, President, rappresentantoli. L-esperienzi tani għal lezzjoni prezidenziali li eh, sibna eh, sperajna forsi li maslu l-ura eh, lejn id-demokrazija tfarku. Aħna nistgħu naraw l-id eh, twila ta' Lukashenko eh, u xeffett ta' kellu fuq l-elezzjonijiet. Aħna sperajna li jkun hemm elezzjonijiet ħilsa, ma sfortunatament dina ma ġraħ ma sarx hekk. Hemm sistema repressiva li kella żvantaġġ li l-President wera li huwa dittatur. Daw l-azzjonijiet ma kienux leġittimi u hemm kontravenzjoni tal-liġi. Issa n-nies qegħdin reġgħu lura għal iżjed repressjoni, iżjed pressjoni fuqhom. Il-figura tal-aġan provokater wasta tal-ħafna problemi u s-servizz segret uża l-metodi tal-KGB biex jitterrorizza ċ ċivili. Aħna ma nix permettu dan il-kalpestar tal-drittijiet ċivili. Rezoluzzjoni tal-Parlament hija bażi tajba biex ikonna dibattitu fost il-Ministri ta' Affarijiet Barranin u għandna bżonn li l-proġeneri politiċi jiġu meħlusa li għandhom jirċifu attenzjoni medika jekk din għandhom zonna, għandhom għandhom jifqu l-akkużi foloz u għandu jiġi stablit investigazzjoni biex unħarsu lej il-possibilità ta' ta', sanzjonijiet politiċi u ekonomiċi li jkollhom effett u ma jaffettwawx lill poplu ġenerali. Għan nisperaw li jkun hemm tibdil politiku Eh, kien hemm min eh, xtaq li jkun hemm tibdil u ħassew li Belarus kellu postu fl-Unjoni Ewropea u aħna għandna nqawrhom qalbhom. L-ewwel persuna li wieħed li l-ewwel wieħed eh, l-ewwel nies li ferħulu kienu jarvdew Medvedev u Putin. Għaddu issa għal l-onorevoli Migalski. L-ewwel għandi xi informazzjoni għal Madama Tawla l-informazzjoni dwar eh, eh, Vjesna, l-organizzazzjoni Vjesna għandha tiġi eh, supplementata b'xi oħra mhux biss li ma jistgħux jiġu reġistrati, il-pulizija ikkonfiskaw il-computers tagħhom kollha. U kien hemm ġurnata u ma uh, uh, nistaw nibdew niġbru laptops biex najnu l-organizzazzjoni issa dwar li kommissorji naħseb li wasal iż-żmien biex naġixxi kif naqbel miegħek. Ħaġa oħra li għad li aħna m'għandniex niżolaw eh, eh, l-ċittadini tal belarussja minn pieta d-dinja eh, miżuri li mumiex jibsin, għanna nibnu soċieta ċivili u għanna nifukaw fuq dak li nfaċilitaw il-vizas eh, eh, Kifu kol xie mezzi oħra, eh, forsi naqra zjed ibsa. U dan namlu naqdu f'programm wieħed. Naddu issa sur Sajus Volski. Jiena naħseb li d u terapija hija tajba. Sfortunatament, mhux li għanna diagnosi diagnosi u terapija differenti, ma li għamil ftit. Allura aħna għanna nsaqsu l-nafusna, jek għanni id-determinazzjoni biex naġiċu forma differenti għanna nitolbu li jiġu meħlusa, nikonsidra sanzjonijiet, sospensjonijiet, imma jekk ma mmurux li l-in minn dan l-tip ta' azzjoni verbali u appoċ morali ma jkun hemmx frott għanna bżon eh, eh, dan huwa test sa ċertu punt għal politika barranija ġdida ta' Lady Ashton. Eh, kif aħna niffaċċaw niffaċċaw ritrattaw mal-Belarus jirrifletti situazzjoni f'postijiet oħra Moldova, l ukrajina u anke r-Russja. Belarus għawra qed jitbiet u l-Ewropa qed tirtira minn Belarus. Aħna ħseb li għanna nizolaw, nasib li għanna nizolaw u sanzjonaw il-soċieta, il-reġim, u minn flok eh, karakteristika reġim għanna nużaw miżuri bsin mal-reġim u eh, tajbin mal-poplu tagħhom. Għat, Signor Ashton, li aħna għanna komplu flajnuna tagħna għanna niqfu Eh, fejn eh, ma konniex namlu bizzejiet plimoddi. Li konna natu kien ftit wisq u aħna għanna bżon imbidlu din dal-approċ, grazzi. L-onorevoli ħawet għal zewġ minuti. Grazzi, President. Mid-dibattitu l-lum joħroċ li li Sur Lukashenko ehm, mandu għandu noqqas ta' provvista ta' gas minħabba l-Komitat Internazzjonali ma tirrikonoxxix l-elezzjonijiet ta' Diċembru pala trasparenti u ġisti jekk jibqa' għaddej biċ-ċermanja ġimgħa se tkun ġurnata kera għal Belarus fejn seba' mit persona li protestat fit-16 ta' Deċembru ġew arrestati wkoll. Kenna persuna msawta żewġ kenna persuna li kisru la żewġ. Eh, saqajn taħħa persuna li anke kellha dan nifmaħa wkoll nappella li l-Stati Membri sabiex jappoġġa l-proposta tal-Polonja għal proibizjoni fuq viża u hemm bżonn ukoll sanzjonijiet iktar immirati. F'dan il-kontest waħda mill-affarijiet li l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel li tisprimi mistoqsijiet ċari sabiex priġuni politiċi jinħelsu, sabiex l-autoritajiet inneħħu kol dida ta' restrizzjoni ta' arresti kol sabiex ikunem elezzjoni ġodda. Għalġajjini naqbel ma dak li nitqalillum minn Kati Ashton u mill grupp tiegħi il li hemm bżonn inżommu il-triq multilaterali. U jemżon bżonn il s-soċjetà ċivili. Imma naħseb li din nitz kwestjoni diffiċli biss sadri għal-demokrazija fil-Belarus hija moment ta' testanka l-Unjoni Ewropea u l-politika tal-ġirien bżonn nħeġġu proċess sabiex nejnu l-dawk fil-frontieri tagħna meta ikun hemm eh, impenn reċiproku ma dan ma jaħdimx xek ikun hemm nuqqas stazzjonijiet meta dan l-impenn reċiproku jkun nieqes u l-affarijiet ikunu sejrin ħażin. L-ġeħridu niftakru f'dan id-dibattitu mhux l li ċibu sanzjonijiet fuq il-Belarus imma il-tbatija fizika fuq iċ-ċittadini li jridu demokrazija u drittijiet tal-bniedem u li jridu li aħna nappoġġawhom b'solidarjetà sabiex is-snin twal ta' tbatija f'Belarus jiġu fit-tmimhom darba dejjem. L-Onorevoli Schroeter, 10 minuti rappresentantoli, grazie ħafna għal reazzjoni rapida tiegħek għall avvenimenti f'Minsk. Najdlek proset ukoll anke l konċett tiegħek li bilanċja is-sanzjonijiet kontra dawk li huma responsabbli għall-oppressjoni tal-massa. Qed tibbilanċaw dan miżuri għaċ-ċittadini tal-Belarus mod ġenerali U grazzi wkoll għall konferenza ta' sigurtà fi Munich illi ma stedniċ li sur Lukashenko. Dakin sinjal tangibli illi dittaturi mandom libda post fil foros internazzjonali. Rikonoxximent internazzjonali minn president li qabbat u appunta li l-u nifsu li qed joħloq oppressjoni fuq l-oppożizzjoni ma stawx narawh bħala xaħat li jisħoqlu rikonoxximent għal dak nixaqsam elezzjonijiet. Tibdi l politiku f'dan il-pajis hija ħaġa li rridu nħarsu leha paċenzja kbira. Nistgħu naraw dan? U li ġara kien tipiku ta' Lukashenko mem situazzjoni umanitarja fil-Belarus u hawnhekk ma nistgħux nuru paċenzja rridu naġixxu malajr niżguraw li l-priġunieri jidnħelsu u li tfal jirċivu ġenituri l-ura u viċeversa. Għalix it-tfal u man noċenti, il-ġenituri u man noċenti li għamlu kienu protestaw għadrittijiet tal-bnida għamlu dan fit-toro u reazzjoni kontrijom kienet proporzjonata. Signora Ashton, Nikkoġbok, kun attiva u għagġiċ immedjatament ta' mesqarrija li tamela ċara u tiżgura li għawnek għet jitwet u qed titwetta attività kriminali politika. U persuni fil-ħabsijiet għandhom jkunu jafu li aħna qed nappoġġawhom. Grazzi ħafna l-onorevoli Koxnik, rappresentantoli, kommissarju, kollegi, sena ilu, il-gvern ta' Kuba ma permettix is-surferina Sizur Strasburgu xar liħor rajna repressjoni fil-Belarus jina nemmen illum ħadd mandu dubju li reġim Lukashenko mhuwiex reġim autoritarju imma wieħed totalitarju pal dak ta' kasra f'Kuba l qed niddibattu jekk għandix waqfu membri ta' reġim tal Lukashenko mill-li jitlu fl-Unjoni Ewropea. Għanna nejnu l-ċittadini tal-Belarus dawk li għatma eċu ta' demokrazija. Il-ċittadini tal-Belarus għandhom eh, għanna nil-qawon fl-Unjoni Ewropea ma il-rappresentanti tal-reġim għandhom jiġu ignorati. Irridu nkunu ċari maħħom għaliex dawk li jiddisrespettaw il-valur demokratiċi m'għandhomx postom fis-soċjetà. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Kurski. Grazzi ħafna, Sur President. Il-politika ta' ċertu gvernijiet tal-Unjoni Ewropea lejn il-Belarus inkluż dik tal-gvern tiegħu tiegħi falla miżerjament ukoll taħt Lukashenko rajna li membri tal-oppozizjoni patol ħabs. Politika ta' konċiljazzjoni ma kienieċ effettiva fil-fat. Rajna illi kenna attivisti tal-oppozizjoni li s-sawtu li u importanti u li nibatu messaċċar mill-Parlament Ewropew l-Belarus. L-Europa musta tittollera li l-liberta tiġi medda mid-dittatur, sanzjonijiet irdu jkunu mirati, irdu jaffetwaw ir-reġim u mux il ċittadini iċ-ċittadini għandhom bżon lajnuna u anka il-medja indipendenti u l-oppozizjoni. Il-sħobija tal-vant tkun suspiża jew issir iktar ta sabiex ir-reġim ma jċivix ewro wieħed iktar kem namlu dan malajr, iktar ikkolassa malajr l-axar dittatorjat fl-Europa. Grazie ħafna. Naddu issa għal proċedura KHDI. Nibdew bl-onorevoli Kelly Hankun. Riġidu ħafna li xam ħafna kelli ma xo jitkellmu. Sur kelli minuta. Naħseb li waħda mill-elementi importanti ta' dinja moderna hija tranzizzjoni mill-totalitarjanizmu għad demokrazija fil-pajjiżi tal-Van tal-Ewropa l-Ungerija. tal van tal ewropa l ungerija tal l ungerija diskutejna anka l-presidenza tagħha dal u il-president tagħna ċar sibbu użek ukoll jirfetti dan iż-żvilupp, però pajjiżi oħrajn fejn it-tranzizzjoni da ma saritx. Il-Belarus fortunatament hija eżempju. Partikolarment l-IDH din għamlet sommarju tajb ħafna ta' xirrid isir dwar kif se nindirizzaw sitwazzjoni. Tista' tajt li huma aċċettaw demokrazija bil-ħadżoġ passi l qudiem u pass lura f'elezzjonijiet reċenti naħseb ħadu tliet passi lura ma ħadu l-ebda passi l-qudiem. U naħseb kell rġuni li jdiex tal meta qalet li hemm bżonn nagħtu ma' soċjetà ċivili, NGOs u anka l-imsiba internazzjonali sabiex noħol oppressjoni u sabiex Lukashenko item id-dittatorjat tiegħu grazzi. U Kirjus eh, Grzim, ja ena lebto. L-Onorevoli Grzib għal-minuta. Grazie ħafna, President. Kienet l-oppressjoni tal-demokrazija u drittijiet ċivili u anka l-arrest ta' mijiet ta' persuni u l-kadintati prezidenzjali kollha ma jsiqilhomx kommenti u għatest tal-Unjoni Ewropea dan u test għall-imsieħba illi għandhom sħobja privileġġata ma' par Russja, rridu nappoġġaw l-oppozizjoni, rridu nappoġġa ġaw dawk il-ġew arrestati, għanna nitolbu li dawn jinħelsu qabel nibdew nitkellmu mal-Belarus. Restrizzjonijiet ma danna kollu qatt ma għandhom jaffetwaw l-ċittadini. Irridu u koll nibdlu il reġim tal-vizas kif għamlet il-Polonja irridu napoġġaw l-istudenti tal-Belorussja li għandhom jiġu accettati pajizi oħrajn. Aħna napoġġaw ukoll il-mezzi ta' xandir ħilsa, televizjoni ħilsa, il-koll għanna naħdmu għal dan u xtaqna l mela appell favur dan kollu, grazzi. Giri broedri, jine Roti stile. Grazzi ħafna u għacċar illi fil-Belarus l-affarijiet ħadu evoluzzjoni negattiva ħafna anka vizavi il-kredenzjali tagħna, prinċipji tagħna, Drakashenko doj mex il-pajjiż, u l-oppożizzjoni tinsab il-ħabs għal daqstant aħna ma nistgħu nagħmlu xejn li fnaġixxu favur is-soċjetà ċivili. Nafu il soċjetà ċivili tapprezza ħafna l-Unjoni Ewropea u l-prinċipji tagħha id-dwar daqstant nitolbu libertà tal-istampa, ħelsien għal dawk tal-oppożizzjoni li spiċaw il-ħabs, u rridu wkoll nibdew il-politika illi tkelmet dwara anka l-baronessa Ashton u li naqbel maħ perfettament il-mira illi noħol u rabti ġodda sabiex nerġaw ners oktar viċin tal-Belarus, grazzi. L-Onorevoli Tano. L-elezzjoni presidenziali fil-Belarus kienu dizappuntanti ħafna għal dawk li kienu qed isegwu l n numru ta' snin il-taqajt ma l-ambasċatur tal-Belarus f'Londra u għalli kolla se jkun differenti d-darba, kollox ħajmxi ma l-standards internazzjonali. Nu jisiti se tajt li kollox kien ġos, fortunatament l-istint sovjetiku tal-Lukashenko kien iktar saħtu mill ħsibna. U l-ġir tijaw u ma fimuħx laqas l-ambasċaturi tijaw. Issa nil-taqa, ma sejħa li neħilsu priġunier politiċi li l-elezzjonijiet jerġgħu jsiru b'osservazzjoni mingħata l-Unjoni Ewropea wkoll biftejjim sieħ mal-OECD li kollox miexi skont l-standards meħtieġa sabiex kollox jitqis bħala ġust. Minsk xaktarx ma taqbilx imma rridu nipruvaw. Inkella għandu jkun hemm impożizzjoni mill-ġdid ta' sanzjonijiet immirati, għandu jkun hemm friżar tal-assi ta' Sur Lukashenko jekk insibuhom u għandu jkun hemm proibizzjoni fuq u fuq l-uffiċjali tiegħu għal dak nixaqsam vjaġġar. Rubik jena lebtu. L-Onorevoli Rubik. Mr. Rubik. Ja, paldies, preksedete. Grazie, President. Jiena nixtieq nappoġġa l-opinjoni ta' Sinjura Ashton dwar attituni bil-ċata fuq l-avvenimenti fil-Belarus. ħafna drabi nitkellmu b'emozzjoni għan konna suġġerimenti emozjonali u idejat nitkellmu fuq priġunieri politiċi imma ma nafux e- eżatt xiddeċidiet il-qorti għal daqstant jiena nsejjaħ sabiex intom il-koll tkunu bilanċati aktar sentejlu kena xaħġa simili fil-Latvija. Flaqa? ħatma ċaħat id-dritt tal-laqa. Imma meta il- eh, kienem persuni li marri protestaw dim il-parlament ġew il-polizija li jom minn fejn ġejn il-flow, ġejn il-flows sal oppożizzjoni tal-Belarus, dal-punt għanna nċaraw. L-Honorable Melzer għal-Milu. President, in den Medien list man ja immer wieder, dass. Grazie ħafna, Sir President. Għadna t-naqraw fil-medja fuq sanzjonijiet fuq Sur Lukashenko ġew sospizi dawn sente ilu b'kondizzjoni anzi għaliex dan i-provajni qabelu falla jekk tħares ġara fil elezzjoni elezzjonijiet prezidenzjali tista' tara l-aġir tal-aħħar dittatur juri li hemm problema kbira bidritti drittijiet tal-bniedem hawnhekk u l-aġir tagħna lanqas huwa eżemplari għaliex qed nippermettu eh, flights tas CIA fl-ispazju tal-ajru tagħna u li ġara fil-Balkani b'nadi oħra għamil dannu għal reputazzjoni ta' l-Unjoni Ewropea ġettit ta' bniedem fil-kriterji ta' Copenhagen. Minkejja kriterji ta' Copenhagen qed niddiskutu l-affarijiet ma' Turkija, nid-negozjaw sħobija pajjiż fejn ukoll hemm problemi ta' drittijiet tal-bniedem, ma tmux nafx xejn Lukashenko jagħmel li jagħmel. Is-Sor minuta. Zwiększającego represje reżimu Łukaszenki qoddim ir-reġim ta' Lukashenko illi qed iżid ir-repressjoni tiegħu u għadmir tagħna illi nuru solidarjetà mal- ċittadini tal-Belarus għanna nappoġġaw il-mezzi ta' xandir indipendenti u eh, boros ta' studju għall istudenti u kollu ma xi ħaġa li għandna nappoġġaw għaliex ħafna studenti jitkeċċew mill-universitajiet fil-Belarus minħabba xogħol għall-oppożizzjoni. L-istess għall-viżas dawn huma għal-jien wis għaċ tal-Belarus u rridu nibluh dan. Għandna nippermettulhom illi jivvjaġġaw b'mod ħieles l-Unjoni Ewropea b'eċċezzjoni ta' rappreżentanti tal-reġim. Appoġġ li s-soċjetà ċivili fil-Belarus hija essenzjali. Soċjetà bħal din ser twassal għal tibdil fil-pajis. U bekk il-pajis jimx il-qoddim. Ikirija Basescu, jena l-Onorevoli Basescu. Președinte, alegerile prezidențiale. Grazie. President, l-elezzjoniet presidenziali fit-19 ta' Deċembru huma pass l-ura għal iżvilupp demokratiku fil-Belarus imma wkoll pass lura għal dak li għandu x'jaqsam ir-rabtiet tal-Belarus mal-Unjoni Ewropea. L-użu tal-forza, l-arrest ta' membri tal-Oppożizzjoni dawn l-affarijiet kollha m'għandhomx ikunu metodi sabiex insolvu konflitti għal kontrarju li tiċħat l-oppozizjoni tkun rappresentanta fil-parlament se toħloq biss tensjoni soċjali għal daqstant jena nħoss li f'dal kuntest l-autorità l-autoritajiet autoritarji ta' Minsk mandomx jisiltu minn vantaġġi fil sobja tal-vant. Il-Belarus ma għaliex li jampenjata il politika kif konfermat minn pajizi oħrajn pal ġorġa u l-Repubblika tal-Moldova. Għal daqstant għanna nissospendu l-involviment tal-Belarus fil sħubija tal-vant u naħseb dan ikun messaċċar il-gvern. U fil-konsilli jmiss tal-relazzjoni esterni ma' li dan jiġi stabili darba l-dejjem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 fit-tieni gwerra ġara kulħadd xal ir-radju sabiex ikunu jafu xejn jiġri fil-Polonja. X'għamel Vawenza, x'għamel x'għamlu rappreżentanti tal-oppożizzjoni? Kif er irnexxilhom jgħixu? Irnexxilhom jgħixu sempliċement għaliex l-Amerikani kien jibatu l għajnuna finanzjarja, għajnuna finanzjarja iktar Dawk li kienu jisimaw il-radio, kienu jisimawa, għaliex dan kien jippermetti illi wieħed jgħix b'informazzjoni ġdida llum rridu niżguraw li l-verità tasal fil-Belarus u tasal ukoll l-Unjoni Finanzjarja. Lady Ashton, Mr. Chairman, I fully agree with my colleagues and suggested sanctions against top Luka. Jena naqbel ma l-kollegi li eh, joħol u sanzjonijiet fuq membri tal-reġim u li nappoġġaw ċittadini u l-NGOs. Mozzjoni konġunta ta' rezoluzzjoni li sem li semmi anka um, il-tneħħija tal-kampjonat tal-ice mill-Belarus hija ħaġa raġonevoli jekk l-membri tal-Bezzos ma jinħelsux. Lukashenko jħobb il ħokki u anka ċittadini u xaġa bħal din se ċija li ċittadini staqsu mistoqsijiet jista' jtintkun opportunità sabiex il-Konsilla jgħidxef U forsi wkoll nifqgħu milli noħol offrodi fuq ċittadini meta jsar iż-żmien nittama tagħmel jgħidxef tagħmel deċiżjoni tajba. Grazzi. Ο κύριος Εσαΐα, η κυρία Εσαΐα για ένα λεπτό. arvoisa puhemies on hyvä että olemme täällä usealla suulla. Grazzi, President. Huwa tajjeb li eh, spiss approvajna hawnhekk eh, appell għal Belarus iżda f'daqqa waħda l-affarijiet mhux qed jaħdmu. Aħna għandna programm ta' partnership li għandu ħafna vantaġġi ekonomiċi u politiċi għal Belarus u dan kien ta' suċċess sa' ċertu punt iżda kif għal is-sur Rupik. Dak li hemm bżonn issa għajnuna minn barra għall-oppożizzjoni ġewwa l-Belarus dak li għandna bżonn huwa li nimplementaw sanzjonijiet kontra t tmexxija politika tal-Belarus. Iżda mhux li jintlaqtu ċ ċittadin li tilfu ħafna Eh, mill-iżvilupp ekonomiku, politiku tul ħafna opportunitajiet li jaħdmu jistudjaw barra. Per eżempju, aħna rridu allura nappoġġaw il dawn in-nies jippruvaw jiksbu d-demokrazija u jeħilsu minn dan id-dittatur. Grazzi. Ok, finally. Uh, Mr. Grazzi Sur Boresh għal minuta. Kollegi, nishtiq ngħidilkom mod ġenerali li napprezza kieku dawk li jitolbu il-KHDI ikunu għaw prezenti fid-dibattitu kollu biex bekk eh, jkunu jistaw jipparteċipaw b'mod aħjar, grazzi. Is-sur Boris għal-minuta. Grazzi ħafna, President. Issa wasal iż-żmien tal-verità u ta' solidarjetà mal-Belarus dan huwa l-aħħar dittatorjat ġewwa eh, l-Ewropa u aħna rridu nulu s-solidarjetà tagħna man-nies tal-Belarus. Aħna nafu li l-fondi tal-Istiniti għal dan il-għan huma limitati għal daqstant aħna rridu nipproponu serje ta' programmi ta' poċ finanzjarju għal eh, pożizzjoni u eh, għal-medja u għazzazax u koll eluf ta' zaza studenti eh, mill-Belarus li ma jistawx jistudjaw. U jienet niproponi li nipreparaw program tal-Erasmus speċjali li jkun immirat mod partikolari għan-nies tal-studenti tal-Belarus. Nafu li dan mhux seri li jeħtieġ wis sforzi iżda l-effett fuq meta twila ta' żmien għal nis tal-Belarus se jkun eh, tajjeb ħafna. Grazzi. Grazzi, nikonkludu id-dibattitu nisimaw minnant s sinjura Ashton. Grazzi, Vice President, u grazzi lill-membri onorevoli kollha li parteċipaw f'dan id-dibattitu uh, ah, fukat ħafna u importanti ħafna. Jiena ser nanalizza r-riżoluzzjoni tal-Parlament dwar din il-kwistjoni ferm importanti. E, għadew ftit xhur sama meta bdew e, bdiet il-kriżi u l-affarijiet inbidlu malajr tama tiegħi l-affarijiet imorru fid-direzzjoni tajba skont l-għanijiet tagħna. Pereżempju dawk miżmu m'għandhom jinħelsu l-Belarus għandha jkollha bażi tajba u tibda riforma sieħa. Jiena nispera li kooperazzjoni parlamentari tibqa' dejja u jkollha rwol importanti f'dan il-proċess. Kif ħafna mill-membri qalu, tkellmu pereżempju dwar il-bżonn inkunu ċari dwar eh, il-fat li ma jistax nistawx naċċettaw dak li qed isir u rridu nieħdu passi fuq dan li sar u wkoll rridu nuru li aħna rridu nappoġġaw is-soċjetà ċivili, iż-żgħażagħ, l-istudenti, l-istampa, eccetera, bosta kategoriji oħrajn. Jiena Inqis dawn il-kummenti ta' importanti ħafna u ser naħdmu fuqhom. Punti ieħor jiena meta tqajt mal-membri tal-Oppożizzjoni eh, jiena tilhom biċ-ċar li l-istennijiet tan-nies tagħna huma li n-nies jinħelsu mill-ħabs u l-Belarus timxi l qudiem lejn demokrazija ta' vera u jiena għet li l-Ministru tal-Affarijiet Barranin għet biċċar li huwa fidejhom li jibdlu il-pozizjoni li għandhom bħalissa u li jagħmlu dak li għandhom jagħmlu għaliex jekk li l-Komunità Internazzjonali ser ikollha taġixxi. Grazzi. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, έλαβα έξι προτάσει ψηφίσματο για την παράδοση αυτή τη συζήτηση. Grazie ħafna, Hafnos, Ashton, kollegi. Dan id-dibattitu issa ġi malu u se nivvutaw fuq din ir-riżoluzzjoni għada. Mitlieta tlieta sa illa dej mit-tlieta saru sitta u kwart ridu nifqu ftit għal ħames minuti jew nibqgħu għaddejjin. Tixtiequ nibqgħu għaddejjin. Tajjeb jidher li inti bassart din il-problema jgħid il-President.